għajn minn pajjiżhom stess ilu 300 sena din is-sitwazzjoni ikunu jistgħu minna minn problemi ta' xej lejn pajjiżhom stess un bat jisportaw l li Ukrajni lill-Unjoni Ewropea. Grazzi issa Andri Kieni.